So colleagues, let me to... Kollegi, mela nerġaw nibdew bis-seduta ta' warnof sinar tagħna. L-ewwel nett għandna il-minuti u dawk il-testi li ġew adottati l-bira dawn tqasmu għaw xi ħadd li għandu xi oġġezzjoni? ma webda oġġezzjoni ekmela il-minuti ġew approvati. Qabel